rebbaħ proġetti ulterjuri u attivitajiet ġodda li nistaw namlu permess ta' din l-istrateġija ta' Danubju. Grazzi, il-punt li jmiss fuq l-agenda issa. Il-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew. Rapporter is-Sinjura Mazzoni għal erba minuti. Grazzi President pal kull sena anke din is-sena. Edin naraw fejn wasanna fir-rigward tal-Ombudsman Ewropew Il-budget huwa wieħed pożittiv artiklu 298 il-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea il-funzjoni tal-Ombudsman tinsab miktuba hemmhekk u din hija illi tigarantixxi il-ħarsin ta' dritt ta' ċittadini li jkun hemm amministrazzjoni tajba anke fir-rigward ta' drittijiet li huma garantiti mill-artikolu 41 tal-Karta Fundamentali illi tippermetti li kull persuna għandu ikolla trattament mill-istituzzjonijiet pubbliċi, mill-amministrazzjonijiet pubbliċi trattament illi jkun ċar, lejali u li wkoll ikun hemm żvilupp mill-aktar fis possibbli. Din is-sena l-Ombudsman Ewropew fis-sena 2011 għal din is-sena qed nirreferi ovvjament kien hemm numru ta' ilmenti illi naqsu meta mqabel mal-2010 għandna 277 għal 200 għal 2000 u mit ilment iktar minn 61% ta' dawn il-menti ġew imresqa permezz tal-internet u f'dawn il-61% it-53% saru miċ-ċittadini u ġiet użata il-formula illi hija offruta fuq il-portal tal-internet. Dan huwa suġġett għal qalbi għaliex jiena President tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u jiena ilni nisħa illi nitlob illi jiġi rikonoxxut servizz fuq l-internet u jiġi garantit illi jkun hemm portal fuq l-internet mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Fl-2011 naqsu it-talbiet għal tarif, għal kjarifika u aħna naħsbu il-kol illi dan kien frott tal-gwida valida illi neda l-Ombudsman Ewropew u li rnexxielu inaqqas in-numru ta' talbiet għal tarif u kjarifika. Tnaqsu wkoll l-iżbalji fil-prezentazzjoni tal-ilmenti l-Ombudsman Ewropew jiġifieri tnaqqas in-numru ta' dawk l-ilmenti illi ma jkunux miktuba b'mod tajjeb, formulati b'mod tajjeb l-Ombudsman għaliex ma jqgħux taħt il-kompetenza tiegħu u dan grazzi għal żewġ istrumenti oħra li ġew użati u imfasla mill-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew biex jiffaċilita il-kompitu taċ-ċittadini Ewropej. Kien hemm intervent ukoll f'rigward tal-proċeduri illi saru fl-2011 u dan kien dwar is-semplifikazzjoni. Dawn din il-prassi tajba illi ġiet applikata mill-Ombudsman ippermettew ippermettiet biex ir-riżultat ta' servizz tal-ombudsman ikun aktar pożittiv. Il-total tal-ilmenti mresqa mit-ċittadini hawnhekk irdu ngħidu illi il numru tal-ilmenti fil-konfront tal-Kummissjoni Ewropew għadu xorta waħda qoli ħafna. Il-kwota ewlenija il-kwota ewlenija tal-ilmenti illi ġew ippreżentati 58 Il-Kummissjoni Ewropea għandha setat eżekuttivi u għalhekk hija l-mira immedjata taċ ċittadini imma dan ma jiġġustifikaħiex il-Kummissjoni u żgur il-Kummissarju Sefkovic għandu xi ħaġa xi jgħidilna dwar dan. Minnaħa l-oħra, xi ħaġa tajba, il-Parlament naqqas in-numru tal-menti fil-konfront tiegħu imma żdiedu l-menti fil-konfront tal-Kunsill L-indaġni, l-inkjesti miftuħa tal-Ombudsman inalqu minn 382 miftuħa 318 inalqu dinja prestazzjoni eccellenta, eccellenti, iżda hawn ħaġa waħda ħażina. Għanna l-istituzzjonijiet kollha involuti imma dawn m'għandhomx setat effettivi biex ta' jippruvaw iwettqu u jirrispondu għall-ilmenti ta' ċittadini. L-unika ħaġa li jistgħu jagħmlu hija rakkomandazzjoni jew inkella xi kumment kritiku imma ma jistgħux jibatu b'mod dirett it-tweġiba liċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Mazzoni. Issa, is-sur Diamandorus. Fl-okkażjoni tal-laqa tal dwar ir-rapport tal-attivitajiet tiegħek. Iwa, dan huwa sinjal tajjeb għaliex juru juri illi kemm jiena kif ukoll inti aħna b'saħħitna. Grazzi, President. Dan huwa minnu it-tnejn li aħna b'saħħitna. President, onorevoli membri, jiena nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità illi nindirizzakom dwar dan is-suġġett marbut ma' rapport annwali għas-sena 2011 l-ewwel net nixtieq ngħid illi jiena grat lejn l-appoġġ kontinwu tal-Parlament għal ħidma tal-Ombudsman Ewropew jiena wkoll nixtieq nesprimi ringrazzjamenti tiegħi lill President tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet is-Sinwira Mazzoni għal rapport profond taħħa dwar l-attivitajiet tiegħi illi għadna kemm smajna dwaru. Kifet dejjem jiena l-appost tal-Parlament u l-kollaborazzjoni tal-Kumitat tal petizzjonijiet huma kontributuri essenzjali għas suċċess tal-Ombudsman Ewropew. Issa ser nitkellem dwar l-istatistika ewlenija ta' rapport annwali matul l-2011 jiena rċevejt 2510 ilment mit-ċittadini, kumpaniji, NGOs, assoċjazzjonijiet u oħrajn. Jiena nagħmel sforzi biex nejn lil kull min iressa ilment anke f'każijiet fejn il ilment ma jaqax mhuwiex kompitu tiegħi. Ma rridux nissottovalutaw kemm importanti illi ċittadini nigwidawhom lejn l-iktar entità u mekkaniżmu illi jista' jamministra l-ilment tagħhom u dan nagħmluh mill-bidunet biex huma ma jkollhomx frustrazzjonijiet, ma jkollhomx dewmien meta jiġu biex jidentifikaw l-aħjar istituzzjoni f'jannar 2009 jiena nedejt gwida interattiva fuq il-website tiegħi li hija aċċessibbli fi 23 lingwa uffiċjali. Din il-gwida għandha lan illi t-deriġi min iressaq l-ment lejn l-aħjar entità Is-servizzi tiegħi pereżempju l-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament is-Servizz tal-Ombudsman Nazzjonali jew Reġjonali fl-Istati Membri jew inkella mekkaniżmi attwali li jsolvu l-problemi li huma stabiliti mill-Kummissjoni Ewropea bħal eżempju l-Portal Your Europe jew inkella network Solvit għal problemi transkonfinali in-numru ta' il-menti inammissibbli illi trasquli komplew jonqsu fl-2011 din id-darba b-111. Fikbar parti Jiena naħseb illi kien hemm dan it-tnaqqis għaliex permezz tal-użu tal-gwida interattiva aktar ċittadini qegħdin iduru lejn l-aħjar post diġà mill-bidu. Fl-2011 aktar minn 18,000 persuna rċevit parir permezz tal-gwida. Jekk noddu n-numru ta' rikjesti ta' informazzjoni illi ġew indirizzati, nistgħu ngħidu illi aktar minn 22,000 ċittadin ġew mejjuna mill-Ombudsman fl-2011, apparti minn hekk il-website tal-Ombudsman irċevrit aktar minn 295,000 viżitaturi individwali F'kontrast ma tnaqqis tan numru tal-menti li lin mill-mandat tiegħi, in-numru ta' inkjesti miftuħa fl-2011 żdiedu għal 396, iġifieri żieda ta' 18%. Wieħed 8, 18% din ix-xejra turi illi in-nies qegħdin iduru lejn l-Ombudsman Ewropew għall aħjar raġunijiet din iż-żieda fl-inkjesti jew kor riżultat tal-bidliet li għamil fil-proċeduri tiegħi biex dawn jifavorixxu aktar liċ-ċittadin. Kien hemm inkjesta ġdida li ġiet introdotta lil l-aħħar sena biex min resaq l-ilment ikun jista' jiċċara l-ilment tiegħu. Jekk ikun hemm każijiet fejn uh, jiena ma nkunx konvint illi hemm bażijiet biex nitolbu opinjoni l-istituzzjonijiet Ewropej. Il-kummenti kritiċi minnaħa tal- l-uffiċju tiegħi juru l-istituzzjonijiet Ewropej qed iwieġbu għal rakkomandazzjonijiet tiegħi għandhom rwol proattiv biex isolvu l-ilmenti u kollem situazzjonijiet illi jirpu żewġ naħat. U dan huwa ovvjament dejjem xi ħaġa pożittiva għall-istituzzjonijiet. Dawn l-aħħar tliet snin in-numru ta' kummenti kritiċi kienu madwar 34, mentri il-medja kienet dik ta' 46 fil-periodu 2006-2008. President Eżis membri, din is-sena għal darboħra jiena daħħalt fir-rapport annwali kategorija ta' Star Cases, il-każijiet ċempju, biex nisħaq dwar eżempji ta' min jitkellem dwarhom ta' prattika amministrattiva eżemplarja mill-istituzzjonijiet u mill-entitajiet biex u biex nisħaq ukoll illi l-funzjoni tal-ombudsman hija illi tkompli ta' profondixxi din il-kultura ta' servizz l-istituzzjonijiet Ewropej billi tipromuovi l-aħjar prassi. Kenna 10 każijiet bħal dawn. Ir-rieda tal-istituzzjonijiet illi tikkopera mal-Ombudsman biex tinkiseb riżoluzzjoni sodisfaċenti għall-ilmenti hija espressjoni importanti għall-impenti tiegħi fir ta' din il-kultura ta' servizz Jiena nixtieq ngħid illi l-impenn kostruttiv ta' min ressaq l-impenn kien tajjeb biex naslu għal soluzzjoni fejn rebħu żewġ naħat. Skont il-sarriċ tal-Eurobarometru li ġim qabbat mill-Parlament Ewropew u l-Ombudsman u li ġi publikat fl-2011, id-dritt illi wieħed jiċċaqlaq u jkollu residenza eh, b'mod liberu fil-Unjoni Ewropea huwa dritt eh, tal-ċittadini kien hemm 48% li wieġbu hekk It-tieni dritt huwa dritt għall amministrazzjoni tajba 33% u id-dritt li qed jagħmel iressa il-ment lill-Ombudsman 32%. 42% minnaħa l-oħra ta' dawk li wieġbu qalu li huma mhumiex sodisfatti bit-trasparenza fl-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U 52% qalu li l-Ombudsman għandu jiżgura li ċ-ċittadini ikunu jafu x'inhu drittijiet tagħhom u kif għandhom jużawhom. Li nagħmlu priorità minn dan l-an tal-politika tagħna li ninformaw liċ ċittadini jiena f'Marzu 2011 tellajt l-ikbar avveniment tal-partijiet interessati li kien jismu it-Trattat tal-Lisbona qed jikseb riżultati għaċ ċittadini il-kellima ewlenin kienu jinkludu l-President tal-Kunsill Ewropew, Sur Van Rompuy, il-Viċi President ta' dak iż-żmien tal-Parlament Ewropew, Sinjora Diana Wallis, u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Sinjora Vivian Redding. Jiena fil-2011 ukoll ippubblikajt fuljet li jismu problemi bl-Unjoni Ewropea, min jista' jgħinek din dan il-pubblikazzjoni tipprov di sensila ta' mekkanizmi li jisolvu l-problemi li huma disponibbli għall-individwi li jiltaqgħu jiffaċċaw problemi fl-Unjoni Ewropea. Jiena ħadd nota tal-fatt illi domanda għal dan il-fuljet kienet għolja immens. Fid-dawl tal-nuqqas ta' sodisfazzjon bi trasparenza fl-Unjoni Ewropea jiena ħtaft l-okkażjoni ta' din l-jum internazzjonali għadrit li wieħed ikun jaf fit-28 ta' settembru biex nitlob li l-Amministrazzjoni Ewropea li tkun aktar proattiva fir-rigward ta' trasparenza f'dan il-kuntest jiena appellajt l-istituzzjoni ta' Ewropej biex huma jadottaw reġistri ta' dokumenti online li huma ta' sewi u kol jifavorixxu ċittadini. Apparti minn hekk frigward ta' servizzi tiegħi fl-2011 jiena bdejt nippubblika tarif fuq il-website tiegħi dwar inkjesti ġodda kif dawn jinfetħu. Din il-prattika tagħmilha aktar faċli biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jissegwu l-progress tal-inkjesti tagħhom diġà mill-bidunet. President, onorevoli membri, fl-2009 jina adottajt starrija ta' missjoni, dikjerazzjoni ta' missjoni għall-istituzzjoni tal-Ombudsman li tejtek. L-Ombudsman Ewropew jiprofa jisib soluzzjonijiet ġusti għall-ilmenti kontra istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, jħedġeġ trasparenza u jipromovi servizz ta' kultura huwa għandu lan illi tajjeb id-dialogu bejn ċittadini l-Unjoni Ewropea u koll iħaddan l-ola standards ta' aġir fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Biex aħna nimplementaw bl-aħjar mod din id-dikjarazzjoni fl-2010 jiena żviluppajt strateġija u adottajta wkoll għall istituzzjonijiet li hija l-bażi issa tal-mandat tiegħi bħala ombudsman. Punti ewlenin ta' din l-istrateġija jinkludu l-ewwel net li nsaħħu id-dialogu kontinwu ma' min ressa ilmenti ma' soċjetà ċivili u mal-partijiet interessati f'konformità mal-impenji ċentrali li jinsabu fit trattat tal ispona t-tininet identifikaw l-aħjar prassi mill-kollegi ombudsman permess ta' kooperazzjoni fil-Network Ewropew tal-Ombudsman u kol l-intejbu rwol tal-Ombudsman fil-promozzjoni tal-kultura ta' servizzi fl-istituzzjonijiet Ewropej. Biex aħna jkollna amministrazzjoni tajba, xaġa importanti biex nifavorixxu li ċittadin l-istituzzjonijiet u l-entitajiet jirdu jħadnu kultura ta' servizz għal ċittadini, entità li tippromuovi kultura bħal din taġġet teġġet lil membri tal-personal tagħha mhux biss billi kollha dritt regali li huwa dak tal-amministrazzjoni tajba imma wkoll billi tkun edukata meta tindirizza liċ ċittadini tispjega r-raġunijiet wara l-deċiżjonijiet tagħha u tkun lesta li taċċetta l-iskrutinju pubbliku tal-aġir tagħha. Jiena hawnhekk ikkonkludejt illi kun ta' siwi illi wieħed jipprovdi stqarrija qasira dwar dawn il-prinċipji ta' servizz pubbliku biex nipromovu u nżidu il-fiduċja ta' ċittadini fl-istituzzjoni ta Ewropej. Il-prinċipji ta' servizz pubbliku ġew pubblikati fis-17 ta' Ġunju din is-sena. U dawn jinsabu f'dan il-fuljet żgħir. Ser nsemmihom fil-qosol. L-ewwel nett. Impenn lejn l-Unjoni Ewropea u ċittadini tagħha tinnet l-integrità, it-tielet, l-oġġettività, ir-raba, l-rispett għall-oħrajn, il-ħames, trasparenza. Jiena grat lejn DG Personnel għaliex huma għasmu dawn il-prinċipji u ħadmu mal-Parlament fl-4 Ottubru. President onorevoli membri kif dejjem qed jien din l-istqarrija tal-prinċipji eh, tas-servizz pubbliku lajja l-ewwel u l-qas l-aħħar l-standard, standards etiċi illi japplikaw eh, l-Servizz Ċivili tal-Unjoni Ewropea. Ir-regolamenti tal-personal, ir-regolament finanzjarju u kol il-kodiċi amministrativi tal-aġir tajjeb jinsabu għawnek f'dawn l-istqarrijiet. Aparti minnek, lan ma kienx illi nizviluppaw standards ġodda imma illi niċċaraw l-istennijiet tal-uffiċjali u ta' ċittadini biex l-standards ta' kuljum isiru xi ħaġa illi kulħadd iżom magħhom. Irridu niġġeneraw u ukoll ikonna diskussjoni kostruttiva fost l-uffiċjali dwar xinu dak li huwa xieraq b'mod etiku. Il-konsultazzjoni pubblika u rrit il-valur ta' dibattitu bħal dan. Il-prinċipji m'għandhomx lan illi ikunu strument doppju jew inkella li jieħdu post strumenti li jistgħu jkunu meħtieġa, imma jiena qed nistenna li dawn ikunu sors rik ta' idejat u jiena se nkun qed naħdem mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjieni biex inkattar din il-kultura istituzzjonali biex dawn il-prinċipji ta' bilħaq isiru xi ħaġa reali. Grazzi President. Signor Dimandouros. Grazzi ħafna. Signor Ombudsman, u issa fissem Fisem il-Komissjoni, il-Komissjoni Sefkovic. Onorevoli membri, nishtiq najt il-Komissjoni kontenta u tifraħ bil-rapport se komprensiv u nishtiq nifirħilom għal din il-bicċa xogħol daqshekk tajba kif jgħid l-ombudsman di għandna ideja ċara ħafna u, u dettaljata fuq l-attivitajiet tiegħu f'dawn l-aħħar f'din l-aħħar sena. Dan rapport ifakkarna b'mod ċar l-impentana li nassiguraw ruħna li jkun hemm amministrazzjoni miftuħa trasparenti għaċ-ċittadini kollha tagħna. Nixtieq personalment nirringrazzja <clears throat> l-Sur Diamanduros għall-kooperazzjoni eccellenti biex aħna nagħmlu x-xogħol tajjeb. Is-suġġerimenti tiegħu huma dejjem meħba bihom u jiena nifraħlu wkoll u nawguralu li jkompli se dan ix-xogħol Diversi figuri ġew proposti mis-Sinjura Mazzoni, rapporter, imma wkoll mis-Sur Diamanduros, l-Ombudsman. Il-fatt hu li l-Ombudsman, l-azzjonijiet u l-investigazzjoni tal-Ombudsman jirrappreżentaw 50% fl-2011 li huwa ftit inqas fl-2010 li kien 65% imma naqblu kol li kifem fil-konklużjoni tal-rapport huwa naturali dan il għaliex il-Komissjoni Ewropea hija l-ikbar istituzzjoni tal-Unjoni u għallura naturali illi il-Komissjoni tkun dik li iktar tkun indirizzata f'daw l-investigazzjoni tal-Ombudsman. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 365 risposta fl-2011 paragun ta' iżjed inqas fl-2010. Aħna konxi ħafna fuq l-importanza li jkun hemm soluzzjonijiet amikevoli fuq ħafna sitwazzjonijiet. U naħseb it-tnejn naqblu li kien hemm xejriet pożittivi l fuq fuq dan Aħna nixtieq ukoll ninnutaw illi n-numru ta' rimarki mill-Kummissjoni kull ma jmur iż-żmien tela tela għal 11% iżjed tal tal-inquiries li kienem. Nixtieq insemmi koll li fl-2011 il-Kommissjoni batet 25 tweġiba lill-Ombudsman permezz ta' rimarki kritiċi u ftem u kien ftehim li li dan kien ta' 72% tal-azzjonijiet kollha li saru. Fl-2011 il-proċeduri kienu ta' 99 li huwa żieda sostanzjali minn snin ta' qabel. F'daw il-każijiet l-Ombudsman talab il-Kummissjoni biex twieġeb b'mod dirett ma' ċittadini konċernati fuq il-palat tweġibiet. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Ombudsman tal-organizzazzjoni tiegħu f'dak għandu semma konferenza li semma, imma anka l-organizzazzjoni ta' din daw il-konsultazzjoni pubbliċi ta' sekli sajn fuq il-prinċipi ta' servizzi pubbliċi li aħna kontribujna eh, bil-miktub l-President tal-Komissjoni, il-President Barroso. Nishtiq u nikkonferma nikonferma illi eh, il-valur li għadin napplikaw għal daw il-prinċipi u nisħu illi għavolja eh, il-regolamenti tal-istaff jimponu dan aħna il-kub bħala kommissjoni aħna e, e, impenjati li nonoraw dawn u aħna nirrispettaw il-kodiċi ta' imġiba amministrativa tajba. U dan jiġi applikat mal-kommissjoni kollha l-uffiċjali, eccetera, u dawn huma din issa fil-website interna u esterna tagħna. Jekk tippermettu li nagħla billi nitsħaq għal darb'oħra il-Kummissjoni tħares il qudiem biex tkompli kooperazzjoni mill-qrib mal-Ombudsman, mal-Parlament Ewropew, mal-Kumitat Petizzjonijiet, eccetera għal kuntatti ta' kooperazzjoni tajba. Grazzi ħafna sur komissarju u issa nibdew bil-gruppi dawk li ħajtkellmu sem il-gruppi għall-EPP is-sur Jar. Grazzi ħafna. Grazzi President. Signor Ombudsman, nixtieq nifraħ nixtieq nifraħ lill ombudsman għax xogħol eċċellenti illi għamel jekk inħaslu il figuri tal-2011 kien hemm numru ta' ilmenti u li ġew e, proċessati jiena e, impressjonat bin-numru żgħir fih dan e, aħna nippruvaw bħala Kumitat Petizzjoni biex intejbu dan il-figura, dan il-numru. Il-Ombudsman u element importanti ta' trasparenza għall-Unjoni Ewropea. L-Ombudsman jagħti lin-nies tal-Ewropa persuna li jistgħu jersku lejha u jindirizzawa fuq problemi il-ment li kollhom mal istituzzjonijiet Ewropej. U l-Ombudsman huwa importanti biex ikun hemm eh, wiċċ ta' ħabib biex ngħidu hekk li wieħed jista' li ċittadini kollha tal-Ewropa jistgħu jaffiċinaw. L-ombudsman mhuwiex tigra mingħajr snien u issa għandna profi minn dan ir-rapport li huwa konsistenti mal-każijiet Issa, il-punt mhux biex l istituzzjonijiet Ewropej biex joqogħdu jitwerru u qoddim il-poter u s-seta tal-ombudsman imma biex kunem kooperazzjoni sħiħa bej l-istituzzjoni kollha mal-ombudsman. Kif tafu jien għat fil-Kumitat Petizzjonijiet u aħna naħdmu tajjeb mal-Ombudsman nagħmlu petizzjoni u għal lill-Ombudsman dawn huma strumenti komplementari kif jgħid fit-testijiet tar-rapport. Avolja dan jista' jfisser ukoll illi hemm lok ta' iktar kompetizzjonijiet ma ta' mhuwiex il-każ. Hemm kooperazzjoni li mhixha tajba u l-importanti huwa li aħna it-tnejjed innaħdmu a favur in-nies tal-Ewropa. Jiena nixtieq ninkoraġikom, ninkoraġik sur-Ombudsman Ewropew biex xogħol tajb tagħkom u jina nħares il qoddim b'kooperazzjoni bejnek u bejn il-Kumitat Petizzjoni ta' dan il-Parlament. Grazzi fissem is Soċjalisti u Demokratiċi is-Sur Viktor Bostinaru. Grazzi President. l-Ombudsman Ewropew Nishti u nifirħulu għax tijaw tiegħu illi huwa appoġġjat mill-diversi gruppi. Dan l-appoġġ politiku huwa pjuttost rari u nixtieq ngħid illi l-Ombudsman verament għen u kontribwixxa għal kultura ta' spiritu ta' amministrazzjoni tajba mal-Europa kollha kien hemm eh, kooperazzjoni eccellenti mill-uffiċċju bejn l-uffiċċju tiegħu u il-Kumitat Petizzjoni tal-Parlament. U hemm ħaġa li hemm fir-rapport li forsi forsi tħassibna komissarju. Il-parti kbira mill-ilmenti għandhom xaqsmu mal-Kummissjoni Ewropew fl-2012 u l-istess għandu xaqsam mal-Kumitat Petizzjonijiet kien hemm eh, ilmenti fuq fuq nuqqas ta' kooperazzjoni, nuqqas ta' trasparenza versu iċ-ċittadini. Din hija xi ħaġa li tħassibna nixtiequlek eh, futur suċċess ta' futur ta' suċċess kbir sur Ombudsman Ewropew u eh, għax inti ta' bżonn kbir għaċ-ċittadini. Ewropej. Issa żewġ minuti is-Sinjura Jatek Maki. Grazzi President fissem il-grupp Diskutijaj, tiegħi. Nixtieq ringrazzja l sur Ombudsman Ewropew, nixtieq ringrazzja għal dak li għamel, dak li wettaq għax-xogħol tiegħu, nirringrazzjah għal trasparenza tiegħu kif ukoll Nix nirringrazzjak għal fat li jissa għanna stazzjoni tajba mal-Unjoni fl-Unjoni Ewropea l-uffiċċju tijak ah, wetta ħafna biex nipromovu prattiki eh, amministrativi tajba ma fl-istess ħin hemm ċerti elementi li m'għandniex ninjoraw. Per eżempju, għal-ċittadini. Naħseb iċ-ċittadini naħseb kienu jipretendu li l-Komissjoni diġa e, twetta amministrazzjoni tajba u tar-rasparenti mhux dejjem kien il-każ. Issa għandna titjib f'dan il-rigward u jien verament nittamet tajt il-kellima illi sa tmiem il-mandat tagħha l-Komissjoni tkun ħarġet b'xi dikjarazzjonijiet fuq trasparenza tagħha u sens ta' amministrazzjoni tajba dak li ħriġtu bih sissa jekk tħarsu lejh naħseb li b'xi mod hemm ċertu problemi f'dak għandu semma trasparenza. Għandna bżonn allura iżjed implementazzjoni fl-ewwel deċenju u għannek diċenju li ġej nixtieq nara li l-Kummissjoni tkun ftit iktar attiva f'dan il-kamp. Naħseb u għawtiq li l-Parlament u l-Kunsill flimkien ikollna leġizlazzjoni tajba illi tippromuovi trasparenza tajba. Grazzi ħafna, il-kellim li jmiss u issa fisem il-ħodor il sinjura Margaret Auken. Grazzi. President, tal-kelma. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal rapport eċċellenti u nixtieq ukoll nagħti l-appoġġ tagħna għall-Ombudsman Ewropew u naqblu miegħu li mhux sempliċement għandna bżonn manwal, imma għandna bżonn regolament biex nassugaraw ruħna li l-wedit li hemm fit-trattat li ċ ċittadini Ewropej jinżammu jiġu onorati u għawtieq l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu ta' eżempju għal ċittadini Ewropej meta niġu fuq il-menti. Allura għanna bżon regolament najtjen. Nixtin ringrazzjak ukoll Ombudsman Ewropew il għaliex ir-rapport li tajtna jikkonferma dak li inti qed fil-preżentazzjoni tiegħek, jiġifieri dak li jissa għandna bżonn prinċipju ta' servizzi illi jpoġġi iċ-ċittadini fil-qalba manniex iżjed inħarsu lejn iċ-ċittadini Ewropew bħala edewa naturali li għandna għandna nibnu swar kontra tagħhom le. Dej ħafna drabi nara li l-Kummissjoni tħares lejn iċ-ċittadin bħala għadu. Sur komissarju naf li inti tgħid mod ieħor imma nabżonn għandna bżonn eh, azzjoni speċifika dwar dan huwa importanti l-uffiċjali tal-Kommissjoni jirrispettaw ix-xogħol li jagħmlu, huwa importanti l-uffiċjali kullum kien jaħdmu b'ċerta integrità irridu nikkumbattu il-korruzzjoni. Huwa utieq illi jkun hemm kultura ta' onestà solida mal-amministrazzjonijiet kollha tagħna biex biex ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea kollha kemm huma jiġu implementati tajjeb għandi punt ieħor xi pajjiżi qed jagħmlu iktar ilmenti minn oħrajn din naraw l-istess xejriet fil-ħdan il-Kumitat Petizzjonijiet. Naħseb fil-fatt dan huwa sinjal tajjeb għax meta tara pajjiż wieħed fejn ħafna mit ċittadini jistgħu jduru fuqna, ifisser li hemm ċerti problemi. Mhux ifisser biss li e, mhux biss li jkun hemm problemi f'dak il-pajjiż, imma il-fatt li s-soċjetà ċivili tkun attiva u tħares għall-ilmenti. Grazzi. U issa l-kelma għal Gwe Issur Majer għal minuta. Grazzi President, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja il-Sinjura Rapporter li il-Presidenta tal-Petizzjonijiet, tal-Kumitat Petizzjonijiet, huwa rapport tajjeb u tatina idea ċara tal-punti kollha indirizzati fil-rapport tal-Ombudsman Ewropew. Nixtieq ningrazzja l-Ombudsman Ewropew tal-suġġerimenti u xogħol tiegħu għall-futur inti se jkollkom iktar xogħol xi tret huwa importanti li l-istituzzjonijiet inġibuhom iktar iċ-ċittadini u anke ngħinuhom biex biex e, biex isibu soluzzjonijiet li jagħmlu il-modell ċivili Ewropew mhuwiex daqshekk eh, juri li qed viċin dawk li qegħdin ibati għandek nies li qegħdin ibatu għandek nies eh, batuti, morda, bla xogħol. Importanti li l-istituzzjonijiet u li speċjalment il-Kummissjoni tkun iktar trasparenti biex toħroġ bitweġibit malajr li nies għax hemm ħafna dbatija fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi, u issa żewġ minuti E, l-Onorevli Safragos. Grazzi, grazzi, ċemen, jina kontent ħafna li jett nirrapprezenta l-axħar parti ta' dan il-korp u aħna l-koll ninsabu maqudin biex, biex nifirħu l-Ombudsman Ewropew u s-servizz tiegħu li qed jagħti għandna nfaħħruh lill-Ombudsman Ewropew illi huwa den ta' din l-istituzzjoni ta' Ombudsman illi tissielet biex t-salva gwardjaċ id-drittijiet ta' ċittadini Skont ir-rapport li smajna fl-2011 kien hemm 2510 il-ment. U Jiena nemmen li għanna nsibu mod biex din l-istituzzjoni daqshekk importanti biex tkun iżjed magħrufa sew fost iċ-ċittadini Ewropej billi nieħdu kont ukoll il skont l Remitted 42% ta' ċittadini Ewropej mhumiex kuntenti bil-livell ta' trasparenza tal-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Din l-istituzzjoni hija ta' importanza vitali u kienet ta' suċċess issa bħal kull sena il-parti l-kbira tal-ilmenti għandhom xjaqsmu mal-Kummissjoni Ewropea bejn wieħed u 58% huwa importanti li jittieħdu miżuri speċjali biex intejbu ehm, il-kooperazzjoni bejn il-Komissjoni u ċittadini Ewropej, speċjali fi żmien daqshekk diffiċli, allura nifraħ l-Ombudsman Ewropew tal-qed jeżerċita id-doveri tiegħu b'mod daqshekk eċċellenti u nixtieq nifraħ lis sinjura Rapporter, is-Sinjura Massoli, li tippresidi fuq il-Kumitat Parlamentari fuq il-Petizzjonijiet illi flimkien allura daw iż-żewġ istituzzjonijiet jgħinu fuq l-ilmenti biex nala il-krizi tmur xi darba titla u għandna bżonn iktar fiduċja fl-istituzzjoni tagħna. Grazzi. Il-kellim li għandu żewġ minuti. Grazzi, President, Komissarju, Ombudsman, Sinjuri. Il-rapport ta' attivitajt mill-kollega tagħna Mazzoni turi illi l-Ombudsman u għaden tal-gratitudni tagħna fi semmi ċittadini Ewropew nixtieq nifraħlu għall-kooperazzjoni li juri mal-Kumitat Petizzjoni tal-Parlament nixtieq nagħtikom eżempju li huwa importanti ħafna. Fil-Kumitat Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew għandna madwar 18 mit eh, il-ment għaddej bħalissa, ritnati rapport speċjali li għandu xaqsa ma il-menti kontra l-Komissjoni u ħat nota li 18 darba fejn kien saret l-implementazzjoni ta' juri kemm aħna eżatti u kemm b'mod espert l-Ombudsman Ewropew kienet jaħdem flimkien mal-tim tiegħu. Minkejja dan nixtieq insemmi żewġ aspetti illi ġrawli, speċjalment tul deruli waqt ix-xogħol tiegħi. Għandna bżonn inżidu iktar informazzjoni u komunikazzjoni. Billi inxandru ix-xogħol tax-xogħol għandna 27% tal-ilmenti li fil-fatt jaqgħu taħt l-ombudsman Dan ifisser allura li hemm bżonn ta' iktar informazzjoni u iktar ta' iktar kooperazzjoni. Ħanatikom eżempju wkoll fuq dan. Hemm kampanja d-dejja fuq it-television Awstrijak fuq ix-xogħol tal-Ombudsman fl-Ewropa. Mbagħad naħseb ukoll irridu nsommu f'moħħna regolament fuq l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea Dan huwa importanti ħafna u naf li l-Ombudsman huwa verament konxju ta' dan ir-regolament u nisperaw li jdum ħafna ikun ta' suċċess fix-xogħol tiegħu. Grazzi. Il-kellima li jmiss l Grazzi, President. Il-rapport li għadna kif smajna fuq l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew juru li dan huwa ma' fatt li dan rapport juri li iċ-ċittadini Ewropej, kooperazzjoni mal-Ombudsman, li jkun hemm iktar eh, iċ-ċittadini Ewropej isibu iktar aċċess mal-istituzzjonijiet Ewropej. Dan kollu narawh f'dan ir-rapport. Diversi eluf ta' ċittadini Ewropew ġew Mejjuna 2510 ta' ippreżentaw il-menti u oħrajn e, l-om informazzjoni u ġew inataw pariri grazzi għal website li tagħti għajnuna interattiva. Iċ-ċittadini setaw jaraw li dritti tagħhom ikunu implementati minħabba li l-ilment jiraw li l-ilment jinfetaħ, li l-ilment tagħhom ġi dirett lejn l-awtorità kompetenti jew ċittadini rċivew eh, informazzjoni neċessarja u 60% kienet permezz tal-internet. Grazzi. Naddu issa għal catch the eye. Issa minuta s-survalessa. Grazzi, Sur President, Signori. Minkejja ħafna progress f'dawn l-aħħar snin, il-perċentwal ta' ilmenti fiħdan il-kompetenza tal-Ombudsman kienet baxa ħafna fl-2011. Irridu nipruvaw nżidu li l-ċittadini kunu aktar konxi tal-Ombudsman anke permezz tal-Parlament u l-Kummissjoni fuq l-ambitu tal-kompetenza li għandu l-Ombudsman. L-Ombudsman għandu jikkoopera kemm jista' jkun ma' istituzzjonijiet oħra jiena nappoġġa l-ombudsman dak għandu x'jaqsam mal-fatt li l-amministrazzjoni tajba ma mhix biss li jkollhom dispożizzjonijiet leġislattivi, l-istituzzjonijiet mhux dejjem jirrispettaw l-obbligazzjonijiet legali tagħhom imma li jagħtu wkoll is-servizzi l-ċittadini tagħhom biex kollha jiġu trattati bl-istess mod u jibbenefikaw minn dawn drittijiet b'mod tajjeb. Grazzi ħafna Sur Valesa, issa għal minuta is-Sinjura Peregast. Grazzi, Sur President. Jina nilqa il-rapport fuq l-attivitajiet tal-Ombudsman u nirrikonoxxi l-wol importanti li għandu l-Ombudsman biex jipromuova l-integrità tal-Amministrazzjoni Pubblika Ewropea. Però kien hemm ħafna dubi bħalissa fuq l-istituzzjonijiet fuq xtajt il-medja u anke fuq ir-riżenja tal-Kummissarju Dalli. Fuq dak li sar is-sena l-oħra l-Ombudsman enfasizza fuq l-importanza tal-Olaf u anke fuq il-proċeduri inklużi fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem, anke fl-investigazzjonijiet tal-Olaf. Isir dan, nixtieq nkun naf jekk l-Ombudsman ux ser jinvestiga ċirkustanzi fuq ir-rapport ta' Olaf fil-kwistjoni tal- drittiva tat-tabak, anke fuq il- anke fuq l-integrità tal-proċess sħiħ, anke nirringrazzja kukol tal-preżenza tiegħek hawnhekk. Mela, kellim li jmiss għal żewġ minuti. Għal minuta, grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nifraħ lis Sinjura Mazzoni tax xogħol illi sar anke f'dan ir-rapport dettaljat u anke serja Maduras għal xogħol tiegħu fl-2012. Nixtieq ukoll ngħid illi l-numru tal-menti issa niżel Apparti minn hekk, l-Ombudsman seta' wkoll jindirizza l maġġoranza tal-ilmenti li kellhom x'jaqsmu mal-amministrazzjoni ħażina min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll napprezzaw il-fatt li l-Ombudsman jagħmel dak kollu li jista' biex inaqqas in-numru ta' elementi li ma jqgħux ħadd il-kompetenza tiegħu li l-informazzjoni li trata ċittadini tkun ċara, preċiża u li tigwidhom f'direzzjoni tajba. Dan l-approċċ ġdid wassal għal proċeduri li huma aktar aċċessibbli għal ċittadini. Nixtieq ukoll nuri gratitudni lejn il-kooperazzjoni bejn l-Ombudsman u l-Ombudsman Nazzjonali. Grazzi ħafna, Sinjora Basisku. Komissarju, issa nerġa' dilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sur President. Jina nixtieq nuri apprezzament u nirringrazzjakom ukoll tal-kooperazzjoni mal-Ombudsman u anke mal-Peti Committee għaliex dan jiejna biex nikzbu lantana li noffru kultura ta' servizz minnaħa tal-Amministrazzjoni Ewropea lejn iċ-ċittadini. Naħseb li jekk inħars lejn l-istatistika naraw li numru ta' l-numru tal-menti qed jonqos nixtieq ukoll niżgurakom li għalina l-amministrazzjoni u anke rispett li dawn il-prinċipji importanti ħafna hija xi ħaġa li hija importanti ħafna. Xi ħaġa importanti li nagħmlu aħna fix-xogħol tagħna ta' kuljum. Kien hemm ukoll bosta kummenti fuq it-trasparenza tal-Kummissjoni Ewropea u nixtieq ngħidilkom li żgur li se nagħmlu aħjar u naf li se nagħmlu aħjar fis-sena li ġejja anke fit nagħmlu anke din is-sena. Imma jiena konvint ukoll illi s-servizzi ċivili Ewropea huma waħda mill-aktar eh, servizzi trasparenti fl-Ewropa anke fid-dinja. U kif ser intejbu il-kwalità tax-xogħol tagħna? aħna ser inkomplu bit-taħriġ intensiv eh, tal-uffiċjali tagħna. Se nkunu wkoll qed nżidu kuxjenza fuq l-importanza ta' rispett lejn il-prinċipji ta' amministrazzjoni tajba u anke ta' trasparenza. Qegħdin nżidu wkoll proċeduri informali li jgħinuna insibu soluzzjonijiet mingħajr ħafna pis burokratiku. Edin u kol nħarsu lejn soluzzjonijiet aktar faċli u natu anke parir pajri l-ombudsman. Nasab u kol li l-kooperazzjoni ma'kom u mal uffiċċji tal-ombudsman jenuna biex inkomplu naħdmu f'dan ir-rispett. Issa, trasparenza. Nasab hawnhekk fuq il dawn l-aħħar snin kienem ħafna sforzi li saru u li dawn fl-imkien. Per eżempju, il reġistru konġun ta' trasparenza dinja xaħġa li ma tantx tista' siba fil-pajjiżi fid-dinja. Eh, eh, na xaħġa ħaġa li nistgħu nqablu eh, hemm xi ħaġa li tista' titqabbel ma dan f'Washington anke fi Vienna. U din qed tiġbed ħafna aktar kumpaniji biex ikunu reġistrati. Jina naf li għandi bżon l-appoċ tal-Parlament Ewropew u ta' soċjetà ċivili biex tizdit il-parteċipazzjoni onku biex jitjibu il- kumpaniji tal-avukati tal-liġi u x-xogħol nkunu qegħdin nagħmlu biex navalwaw kif jaħdem se jaħdem dan ir-reġistru konġent ta' trasparenza. Kien hemm ukoll kooperazzjoni f'dak l-għandu x'jaqsam mal reġistru tal-komitoloġija ta' kif il-gruppi ta' esperti ikunu mamula, xikun l-agenda ta' dawn il-gruppi tal-esperti u xikun il-rizultati ta' diskussjonijiet tagħhom qed publikaw minuti ta' diskussjonijiet li qegħdin jagħmlu u dan nistgħu nqabluh ma' dak li jsir diġà fl-istati membri. L-istatistika mill-Eurobarometer jura kienet waħda eżatta kemm trasparenza hija importanti U kemm iċ-ċittadini Ewropew huma diżappuntati, però xorta waħda għandna nkunu gburin kemm il-Parlament u anke l-Kummissjoni illi aħna qegħdin fost l-aktar istituzzjonijiet avdati fl-Unjoni Ewropea. Jekk inablu fil-kriżi kemm l-ċittadini jafdaw l-Unjoni, kemm jafdaw il-Parlament, kemm jafdaw il-Kummissjoni, naħseb li l-perċentwali f'ħafna każijiet ikunu ħafna drabi ola minn kemm jafdaw l-istituzzjonijiet nazzjonali u din hija xi ħaġa illi eh, għandna nfakru wkoll. Fuq is-sitwazzjoni tas sordalli u ninsab ċert li l-ombudsman ukoll ser jirreġixxi fuq dan, nixtieq niżgurakom il-koll illi fil-konklużjonijiet tal-investigazzjoni tal-Olaf ħareġ ċar illi dan ħareġ ċar minn l-Olaf illi ma kien hemm xejn fuq il-funzjonament tal-fals mid-DGs u dan japplika wkoll għal direttiva tat tabak. Nixtieq ukoll niżgurakom nassigurakom li direttiva tat tabak xorta se tiġi proposta mingħajr l-ebda dewmin u nispera li smih għal kummissarju l-ġdid tkun kwistjoni ta' 15 ġimat u nixtieq niżgura din il-Kamra din id-direttiva tat-tabak ser niddeċidu fuqha mill-Parlament f'dan il-perjodu u wara ser wara nisottomettu l-proposta ser naqblu li hija proposta, proposta ambizzjuża u li hija ta' importanti wkoll għas-saħħa tal-ċittadini Ewropej. Grazie, signor Commissario. Signor Diamandouros. Grazie ħafna, Commissario. Issa l-Ombudsman. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja lill membri kollha tal-Parlament illi tkellmu u li kienu tkellmu kol favur l-Ombudsman. Aħna napprezzaw ħafna l-appoċ ta'kom. U nirrikonoxxu l-fatt ukoll li l-appoċ u x-xogħol tajjeb tagħkom jiżid responsabilità li għandna fuq spallejna li nkomplu nagħmlu l-affarijiet aħjar biex naħdmu fl-imkien mal-Kumitat tal Petizzjonijiet tal-Parlament biex natu servizz li ċittadini b'mod aħjar. Għalek nirringrazzjakom anka tal-inkoraġġiment illi tamluli. permettu li najt illi numru ta' membri parlamentari Ewropej rew eh, tħassib fuq il-numru baxta l-menti palma għal sur Valenza. Importanti li nenfasizzaw li minħabba li l-gwida interattiva l-introduċejna tlet snin ilu fuq is-sit elettroniku tagħna, issa kellna riżultati tajbin għaliex in-nies qed jiġu għandna għal raġunijiet tajbin, mhux għal raġunijiet ħżiena, dar parlament kien li jinsisti għal snin twal biex jitnaqsu l ilmenti li ma jkunux ammissibbli. Dan, għamilnieh. U nixtieq ngħidilkom li dinja waħda mill-affarijiet li aħna grati ħafna lil parlament li għamlu dan is-suġġeriment għalina. Sur Bastanaro, jiena nixtieq nirringrazzjak tal-komment u l-appoġġ tiegħek, permettili ngħid ukoll għax inti taf li d-deformazzjon professjonell tal-ombudsman hija li jkun ġust. U għalhekk naħseb li għandi ngħid li l-każ li l-Kummissjoni l-aktar għandha l-aktar numru tal-menti palma qal kommissarju kummissarju u 65% wkoll tal-ħaddiema ċivili Ewropej. Imma jekk inħarx lejn il-każijiet li ħareġ bihom l-Ombudsman sa oħra kien hemm 10, ħamsa minnhom ħamsa minnhom ta' ta' eh, professjonalità eżemplari kienu marru għal-kommissjoni. Veru ġifiri li għanna kritika għal-kommissjoni u niprofaw naħdmu maħħu kol għal-mal-amministrazzjoni, għal-amministrazzjoni ħazina u xorta wahda jamlu xol tajjeb u tajjeb ħafna. Jina, jina inti taf xin il-pozizjoni tijaj fuq il-regolament Is-Sinjora Rajda Medikis u kont ukoll f'darek ukoll 15 ilu u kell l-opportunità li nitkellem ma' Stura Slaf tal tal-Ġustizzja biex inkunu nistgħu nitkellmu fuq kif nistgħu nippromuovu din it-tip ta' regolament fuq il-liġi amministrattiva. E permettu li najtu kol l-Sinjura Pendergrast. L-ewwel net, nifraħlek ta' deċiżjoni tal-Parlament Irlandiż li jespandi l-mandat tal-Ombudsman Irlandiż u li żżid 140 entità li taqa' taħt l-Ombudsman. Din kienet xi ħaġa riforma li ila dejja u nista biss nifraħlek bħala kollega u nurukom il-ferħtana u koll li ġara dan. Fuq il-mistoqsija tijak, signora Pendergast, fuq id-direttiva ta' tabak, il-tweġiba hija li l-Ombudsman Ewropew sissa għadu marċiva l-ebda ilment fuq id-direttiva. Jekk nirċivu l-ment fuq id-direttiva, ovvjament, ser ikollna nizguraw li qabel ma dak li jilmentaw qabel ma jiġu għanna ikollhom ikunu indirizzaw l-olaf bħala entità adattata biex jiżguraw li l-miżuri eh, adattati ikunu intlaħqu jew nkella kwalunkwe istituzzjoni Ewropea oħra li tkun involuta, mod partikolari f'dan il-każ il-Kommissjoni. Fl-aħħar, il-kommenti għaj nixtieq nirrikonoxxi il-Kummissarju li offra dejjem amministrazzjoni ser, tajba, aħna nħodu mod serju, aħna nixtieq nkomplu naħdmu magħkom u nassigurakom illi aħna ħadna nota ta' tal-kooperazzjoni mill-naħa tal-Kommissjoni permezz ta' proċeduri informali anke sibna soluzzjonijiet amikevoli li tajjeb għalikom, tajjeb għalina u anke tajjeb għal-ċittadini. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Mazzoni. Jena apprezzajt ħafna d-dibattitu tal-lejla, naħseb illi il-kol u rejna kif nistaw noħol u networks tajbin ta' kooperazzjoni ċivili illi waslu għal riżultati kena l-interventi tal-deputati, il-membri tal-kumitat tal-petizzjonijiet u rew kem u ma jaqblu ma l-analizi tal-impenn tal-Ombudsman Ewropew u kem dawn l-anijiet tijaw aħna naqblu magħhom. Hemm forma ta' sinerġija wkoll ta' osmosis fost iż-żewġ entitajiet. Biex bekk aħna nkunu nistgħu nitalmu minn xulxin u aħna minnant l-Ombudsman Ewropew ser nippruvaw nitalmu mill-esperjenza tiegħu rigward tal-informatizzazzjoni tas servizzi, dawn l-istrumenti l-ġodda tat teknoloġija u nkunu aktar effiċjenti. L-Ombudsman u kol kif il f'okkazjonijiet oħra ser jilqa dawk l-elementi illi bizbal jaslu għandu imma suppost illi jaslu għanna bħala kumitat tal petizzjonijiet u għalek naħta fl-okkazjoni biex li l-ombudsman nirringrazzjah għalix dejjem fin propizju b'mod puntwali għal xinuma il-prerogativi tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u eh, bat b'mod kritiku il-rapporti l-ilmenti u kien hemm ukoll ilment li ġimressa minn ċittadin fil-konfront tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u dan juri il-trasparenza tar rapporti li hemm bejnietna. Nirringrazzja l-Kummissarju Sefkovic għal prezenza tiegħu għall isforz tiegħu u jiena m'għandix dubju illi t tamiet tiegħu aħna il-kol naqblu magħhom u jiena konvinta illi dawn ix-xewqat tiegħu ser jitwetqu. Iżda, sfortunatament, jiena matul is-snin irrealizzajt illi minkejja ir-rieda tajba il-Kummissjoni xorta waħda id-dum xiftit biex tadatta ruha għal simplifikazzjoni ikbar biex iċċekken id-distanzi bejnieta u bejna u ċ-ċittadini. U għalek fuq dan il-punt xiftit negattiv jiena għal darboħra li l-Komissarju Sefkovic nixtieq nitolbu biex jieħosib l-interessi taċ ċittadini Ewropej u jiena naf li huwa impenjat ħafna f'dan ir-rigward. Grazzi onorevoli Mazzoni. Ser nifutaw dwar ir-rapport għada fil-11 u nofs. Issa se narġu inkomplu bil-ħidma tagħna fid-disa tal-lejla. Grazzi.